Dear colleagues, welcome to IMCO. Let's start by the adoption of the agenda. Aziz kollegi, nil-akom, nibdew billi nadottaw l-agenda u nishtiq ninformakom illi il-vot fuq l-opinjoni mitzi fuq il-Single Member Private Limited Liability Companies il-vot ġi post-post wara talba tal gruppi politiċi. Jekk m'hawnx kummenti dan nistgħu nadottaw u naqdu eh, għal-punt li jmiss. Informazzjoni minnaħa tal-President għat ma tiħdiċ deċiżjoni finali fuq il-DSM mitlub mill-Limko. Għanna kwistjonijiet ta' protezzjoni tal-suq u għalek għanna preċedent biex l-imko jkollu rwol fi dsm u f'kooperazzjoni ma' kutati oħra taħt regola numru 5 anzi regola 54 dan jista' jseħ. Dan din il-laqa hija wkoll web stream dimxandra live mill-qawl dawk li qegħdin isegwuna issa. L-applikazzjoni e-meeting din tisdi hija disponibbli għal membri kollha imko europal.europa.eu slash e-meeting hija disponibbli għal membri għall assistenti u l-staff il-kopi politiċi fuq it-tablet u l-laptops tagħkom. Nixtieq nfakkarkom ukoll fin-newsletter tagħna. Newsletter tana numru 60 li hija disponibbli koll. U dan qed nsemmuh ukoll għal dawk li jixtiequ forsi jsegwu x'għal qed nagħmlu aħna. Ngħaddu issa biex napprovaw il-minuti tal-laqa tas-6 u 7 ta' Mejju wara nofsinhar. Il-minuti huma adottati. U ngħaddu issa fuq aġġornamenti dwar it-trialogu. Aħna għandna ir-rapport fuq eh, fuq il-cableway eh, installations, personal protective equipment u gas appliances. Forsi il-rapporter jista jinformana. Grazzi, Iva, Signora Presidenza, naqleb għall-Ispanjol. Fil-11 ta' ġunju aħna kellna il-laqa teknika wara żewġ laqat tekniċi oħrajn illi kellna. Nistaw najdu illi il-gruppi ħadmu l-kol fl-imkien, kollha din f'pożizzjoni waħda u rejna li għandna pożizzjoni maquda fis-suq uniku u għal-kon konsumaturi. Iva, għet naħdmu fl-imkien jena kont kontent u kont impressjonat u koll bl wall illi kellu il-president il-kalla l-president tana, Vicky Ford, U hemm erba' punti li jiena nixtieq insemmi biex narċi ksibna matul dawn il-laqat. L-ewwel aktar informazzjoni għal konsumaturi. Ser ikun hemm website fil premessi u fl-artikli ser jkun hemm artiklu fuq il-braking system u il-sistema ta' trasport ukoll li ser timxi mal-prinċipju ta' neutralità teknoloġika u ser ikollna premessa u kol ġida fuq il-sanzjonijiet u artiklu li jkun aktar jinftijem dwar dan il sujġet u ma shadows irnexxina nsolvu din il-problema anke fir-regolament u reba ħarisna u koll lejn tħassib tal-membri fuq historic installations illi ħafna drabi ikunu ta' interess turistiku huwa għalhekk fidejn l-istati membri li klassifikaw l wirt nazzjonali tagħhom jekk ikunx turistiku nazzjonali sakemm dan ikun beda jaħdem mill-ewwel ta' jannar ta' 86 ġifieri aktar minn 30 sena ilu. Iridu jimxu għalhekk mar-regoli dwar il-sigurtà skont meta nbnew. Jiena nixtieq għalhekk nirringrazzja li shadow rapporters l-Pascal Duron u l-daw eh, kolla li konsultawna l-Astrid u l-Sebastian u koll pala parti mill-grupp il-segretarjat u koll li kienu ta' għajnuna għal rapport illi kien wieħed komplikat u tekniku ħafna imma irnexxielna naslu għal konklużjoni ta' suċċess. Grazzi tas-sew. Grazzi, naddu issa għal Catherine għal Catherine Bussaj inti konti rapportir Meta aħna Catherine Styler għanzi aħna ġimgħa uħra kellna laqa fuq il tammi ta' protezzjoni personali u applikazzjonijiet ta' gas. Aħna eh, din namlu progress fuq il-tamir ta' protezzjoni personali għatem eh, kustjonijiet li għati jiriġu solvuti jena kont sempliciment għet immexxi il trialogu u għet nittamaw li konna data ġdida għat-trialogu dwar dan il-sujġet għatem pero xi punti li għati rridu niddiskutu. Sar progress u jekk minn sejra zbal taħt il-presidenza l-Lussemburgiza sakemm mhux se jkun hemm data l-ġimgħa d-dieħla jan ittamaw li jkunu nistgħu nikbru l lezzjoni mar kemm jista' jkun fuq il kustjonijiet li huma pendenti. Kemm fuq il-PPE u anke fuq il-gas appliances. Grazzi. Grazzi lilek Catherine, hawn xi kollegi oħra li jixtiequ jitkalmu dwar it-trialogu le mela issa għal rapport li jmiss, il-rapporter Eh, fuq il-limit ta' missionijiet u approvazzjoni ta' tip għal magneto kombustjoni interna l-makkinarju mobli mux maħsub biex nduża fi triq mhux edha għawnek u lanqas eh, nistgħu nagħmlu il-punt ta' wara anzi. Okay. Okay. Uh, then we, we go to the opinion on emission limits for combustion engines non-road mobile machines. Limiti ta' missjoni ta' approvazzjoni ta' tip għal magni ta' kombustjoni interna forsi tixtieq titkellem f'sem il-PPE. Grazzi tas-sew, Signora President, grazzi tal-li tatini il-mikrofonu. Jiena għamil flek sinjala xtaq titkellem ftit bħala rapporter fuq il-punt li jmiss. Xtaqt nitkellem fuq it trialogu dwar id-direttiva ta' net neutrality li hija wkoll ta' interess għal ċertu kollegi. Imma jekk jogħġbok waqqafni jekk nkun qed intawwal. Jekk jasal ir-rapport għal punt li Sinjora President, jiena nixtieq ninforma lill kollegi malajr illi Fl-aħħar ġimgħa ta' Strasburgu aħna iltqajna ma' Shadow Rapporters għal laqgħa oħra u qbilna illi wara illi ikkonsidrajna il-ħafna riski u attakki fuq il-kumpaniji Ewropej, illum kellna kumpanija Pollakka lot li ġiet attakkata, ma nistawx ndajfu l-ambizjonijiet li kellna ħna li għamilna fil-Parlament. Nixtieq nirringrazzja l-relaturi kollha għall-appoġġ tagħhom biex inkunu nistgħu immexxu n-negozjati flimkien mal-Kunsill biex ikollna qafas ġenwin li jista' jindirizza dawn attakki ċibernetiki fuq l-Unjoni Ewropea. Biex ikollna anke dan il-qafas legali adattat li jkun jista' jiġġieled dawn l-attakki u niżguraw li fi ftit xhur fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea ikollna aktar eh, infrastruttura f'saħħitha imma lekk kustanijiet li huma pendenti b'mod partikolari fuq punti li jridu eh, jiġu diskussi bejn l-istati membri bħal per eżempju l-pjattaforma online fid-direttiva kemm se tkun saħħita u anke l-infrastruttura li tittiġi protetta u r-raba dawk li jiprovdu l-infrastruttura li jilħu l-kriterji li jedin fid-direttiva il presidenta Latvjana kienet tmexxi negozjati kostruttivi u nittamaw illi nexxina niksbu suċċess għal kem qatt m'għandniex ftehim politiku u ma jidhirx li se jkollna fit-trialogu li jmiss. Grazzi Andreas tal-li ġornajtna fuq il-rapport dwar il-sigurta ċipernetika. Ma nafx jekk fuq il-rapport dwar il-limiti tal-emissjonijiet tistax titkellem fisem il-PPE. Is-Sur Van Nistelrooy xtaq jagħmel dan, imma mhux qiegħed hawnhekk, ma nista' nivverifika malajr. Mela sa nagħti l-mikrofonu mal-ewwel li shadow rapporter Sinjura Grappini nixtieq infakkar il-kollegi li aħna għadin nqisu l-emendi ta' kompromess ġew mresqa 35 emenda fl-abbozza opinjoni u għalhekk nagħti l-mikrofonu lilek Marija. Grazzi, tassew dispeċini illi il-relatriċi relatur mux jatawnek. Iva, kien hemm ħafna li kienu prezenti fil-laqat, kemm hawnhekk u kemm fi Strasburgu, u nixtieq ngħid li fil-fema tiegħi dawn elementi ta' kompromessi li negozjajna waslu biex ikona konsens. għanna għal-daqsan ta' opinjoni importanti fuq rapport il huwa tekniku ma u koll importanti fis sustanza Rapport biex nizguraw il-kompetizjoni fuq is su imma wkoll biex inħarsu l-konsumatur u l-ambjent. Rifiri tlet għanijiet illi ġew indirizzata minn dan ir-rapport jiena provajt nara li jkun hemm ukoll il-ħarsien ta' produtturi Ewropej u ma saqsewni illi il-magni u tamir kollu importat ikollu l-istess eh, livelli ta' ta' kwalità u ta' funzjonament. U naħseb illi huwa bizbek illi naslu biex inħarsu eh, il-prodott Ewropew u naraw li ma jkunx hemm nuqqas ta' kontrolli fuq it-territorju tagħna. Għaliex faħar mill-axħar jekk dan ma jkunx il-każ ikunu qed eh, neddu eh, lill-industrija u eh, ċertament jista' jkun hemm ukoll effetti negattivi fuq il-konsumatur u l-ambjent. Naħseb irnexxielna nagħmlu sintesi tajba u ta' elementi kollha illi tres u u nittamaw li eh, dan kollu jwasal biex il-rapport eh, jasal għal ehm, eżitu pozittiv u effetti pozittivi fl aħħar mill-axar. Grazzi ħafna Marija, issa fisem li sejjar Daniel Danto, Shadow Rapporter, jek joġbok. Grazzi Signora President, jena nishtiq naqbel ma dak li semmit Is-Sinjura Grappini li ħdimna ħafna tajjeb flimkien u nixtieq nirringrazzja wkoll il-rapporter li għadna flimkien u irnexxilu jasal għal kompromess tajjeb ħafna. Fl-opinjoni tal-grupp tagħna, l-emenda tagħna numru 48 e- li t-permetti li replacement engines jitlu fissu għal dawk li jkunu eh, daħlu fissu wara jannar 2011. Aħna kontenti ħafna b'din il-kisba, iżda kien hemm xi ħaġa wkoll li kienet ta' tħassib għal grupp tagħna u dar boħra, nixtieq nirringrazzja lir rapporteru l-shadows l-oħra tal-li ikkonsidraw it-ħassib li kellna fuq il periodi ta' tranzizjoni għal tibdil tal-magni u nexxilna naslu għalhekk għal kompromess tajjeb hawnhekk fil-kompromess ta' periodi ta' tranzizjoni se jkun insa ta' 18 il xar u dan ser jirrifletti anke l-leġislazzjoni eżistenti u dak li għanna fil- dan se jkun suġġett tal-emendi orali li jiena diġa proponejt illi inressa fisem li sijar biex nizguraw illi din taħdem għal kulħadd u nżidu tfassil għal emenda numru 13 li sajt without prejudice għal direttiva u regolament 1-3-0-2014 u nizguraw il-periodu ta' tranzizjoni ta' 18 xar ikun f'konformità mar-regola ta' xiri pubbliku fis-settur tal-ferroviji. Għanna ftejim issa fuq dan il-perjodu il-grupp tiegħi huwa kuntent u nistgħu għalhekk nappoġġaw. Grazzi l-ek Daniel, issa fisem il-grupp Alde l-Onorevoli Nova, jina niskuta ruħi għalli kollega tija mistax ikun hawnhekk, kollega tija mistax tkun hawnhekk, kus rappreżenta komment fil-sema. Id-diskussjonijiet imxew tajjeb ħafna u r-relatur għam biċċa xogħol tajba biex kiseb test bilanċjata għalhekk kalina il-grupp għalde. kellna tħassib fuq il-magni li jiġu mibdula u l-prittu imma dawn il-punti ġew solvuti u għalhekk nistgħu nappoġġaw il-kompromess Għalek, fissem għalde nishtie nirringrazzjakom tal-xol siwi li sar kemm l-rapporter kif ukoll l-shadows. Grazzi tassew, hawn iktar kommenti minn kollegi oħra jew gruppi politiċi oħra. Tajjeb, jider illi għalek din l-opinjoni miġ daqsa kontroversjali Ser nivvotaw din il-ġimgħa fit-23 ta' Ġunju fil-Kumitat, il-Kumitat Envi ser jkun fil-15 u 16 ta' Lulju u plenarja għadna ma nafux. Naddu issa għal il-rapport ta' inizjattiva Qed infittxu il-kollegi li supposter jintervjenu ngħaddu issa l-rapport inizjattiva dwar il dwar l svizzera ostakli fil rigward tal-implementazzjoni sħiħa tassu internu rapporter Andreas Schwabs qed unnek konsidrati anke l-emendi. Għaw 67 emenda li ġew imres għal dan ir-rapport. Marija tixtieq tibdinti? Fisem il soċjalisti jekk jogħġbok? Iva, grazzi tassew, Signora President. Naħseb eh, il Iva kont xortijata għal li fl-imkien ma' Sur xwab kelli kooperazzjoni eccellenti anke fuq dan id-dossier. Naħseb ehm, illi kien rapport strutturat, nixtieq ringrazzjaħ ta' dan il test ekwilibrat ehm, u ma tantx tgħid li kellna x'inżidu ridna nsaħħu biss id-dimensjoni soċjali. Għaliex ehm, jiena hawnhekk nirrapprezentaw koll l-OECD u eh, fuq eh, il-forza ta' xogħol il manual l-manodopera tkellimna fuq il-fatt illi l-Iżvizzera wkoll trid tinkludi din id-dimensjoni eh, soċjali u xtaqt illi indaħħal kemm jista' jkun l-element ta' reċiproċità bejn il-pajjiżi msemmija għal darboħra. Ma ħabbatna u xamar ebda problemi fil ħedma ma' rapporter, per esempio fl-emen darba nejdu li l-Svizzera timxi ma' l-obligi tagħhom anki eh, meta nitkellmu fuq eh, il-movement ħiles tal-persuni hawnhekk jiena xtaqt u sħaqt fuq dan il-punt importanti li jekk naħa tal-Iżvizzera u ma ma jirrispettawx dan allura jkun hemm eh, iksur. Ġifieri aħna nixtiequ illi l-Iżvizzera naħa tagħha wkoll tirrispetta dan il-prinċipju importanti għalina. Imbagħad emenda 16 ta' tinisħaq fuq eh, element importanti it-test jaqra l-Istati membri tal-Unjoni għandhom huma marbuta mill-qrib fl-imkien u allura importanti li nisħu fuq din il-rubija. Il-rubija ġifiri u kol mux bis bej l-istati membri u ma u kol għal-membri kolla ta' li ġifiri biex ikunem il-funzjonament kem se kunteb tal-su intern qed ikun hemm ukoll ir-rispett tal-kompetizzjoni eh, eh, fidilam u ukoll kif suppost. minna u kol fuq emenda wieħed imma mill-bqija m'għandix nżid nifraħ li Surxwab u li Shadow Reporters ta' dan id-dokument pożittiv fil-fema tiegħi dan huwa dokument il-ħajtejjeb relazzjonijiet bejn l svizzera u l-istati tal-EEA. Grazzi. Grazzi lilek, Signora Grappini. Ma nafx min se jitkellem fisem l-ICR. Se jitkellem inti, mela nagħtik il-mikrofonu. Naf li ben sta' xtaq jitkellem fuq dan il-punt imma mhux jagħta hawnhekk. M'għandix il-moti tiegħu, jiġifieri ma nistax nidrikomendax il-pożizzjoni tiegħu, iżda l-pożizzjoni tiegħi dwar dan hija li l-ewwel qabel kollox tajjeb li nirrispettaw referendum ta' li sar fi Zvizzera. Ċittadini ħadu deċiżjoni u semmaw leħinhom. U l-Kummissjoni l-għandu tikkonsidraħ qabel ma tasal għal soluzzjoni. L-Svizzera għat ma kienet parti sħiħa ta' suq uniku u l-appoġġ bilaterali li ħadem sissa kontribuxa b'mod pożittiv għall-iżviluppi tal-Unjoni Ewropea u l-Svizzera fil-waqt li moviment ħieles tal-Unjoni u għetni bil-astri prinċipali dawk il-persuni illi jistaw jitċaqal u b'mod ħieles għandu jkunu jis għandhom ikunu jistaw Eh, imantnu li l-om nifisom dan u kolijat eh, stabilit moċ ċar. U għalek ku importanti ħafna li meta nħarsu l-inkwistjoni bħal din, il-moviment bħal il-moviment ħieles tal-binedmin għandu iwieġeb għad-domanda tal-swieq u anke l-opportunitajiet li jeżistu f'ċertu pajjiżi inkella se jkollna dejjem aktar problemi bħalma għandhom l-Svizzera, anke aħna fil-Renjuni ta' għandna ċertu tassib meta jkun hemm influss ta' ħafna persuni. U għal kollok din id-diskrepanza bejn id-domanda u l-provvista ta' persuni u ħiliet. Għalhekk dan il-każ għandna nħarsu leħ ċertu eh, simpatija u ma neskluduhomx sempliċement għax ħadu deċiżjoni demokratika dwar kemm persuni għandhom jitħlu f'pajjiżhom. il movement ħieles u importanti ħafna għas-suq waħdini, dan ma niddubitax, imma dan huwa wieħed mill-punti li fuqhom hemm negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera issa. Naddu għal-kellim fl-isem l-għalde. Grazzi, Signora President. Jinsa nitkellem fl-isem eh, Signora Ones, għandi n-noti taħħa L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l ratur tal-rapport kostruttiv. Dan kien bażi tajba għal aktar diskussjoni, xi kummenti issa fuq l-emendi. Aħna naqblu ma' emenda numru 5 fejn qed jiġi enfasizzat ir-relazzjonijiet bejn il-negozjati TTIP fl-Unjoni Ewropea u l-implikazzjonijiet għall-istati EEA dan u appuntu koll iħor għandu jizdiet. Paragrafu 6 u 7 il-kustjonijiet bejn l-Unjoni u l-EA u l-EFTA għandhom iridu jiġu solvuti anke b'kollaborazzjoni mal-Unjoni dan huwa element importanti ħafna li għandu jiġi enfazizzat u jitittama illi b'xi mod ieħor naslu għal ftehim. Hemm ukoll xi emendi illi rigward il-transition deficit u memx oġġezzjoni imma għal dan imma jirti ikun kif suppost emenda erbajn fuq prodotti differenti mod partikolari fis-settur tal-agrikultura ġibtet l-attenzjoni lila li għatem xi diffikultajiet fil-żieda fit-taxxi ta' importazzjoni, ta' affarijiet ġew indirizzati ma kolla kollha. Għalhekk hija lesta li jżomm din ir-referenza iżda jekk ikun hemm xi mistoqsijiet oħra l-uffiċċju ta' ħalesti li wieġbu dawn il-mistoqsijiet. Għalhekk jiena qed ngħaddi dan il-messaġġ illi qed tixtieq li jkun hemm aktar diskussjoni mar-relatur u x-shadows. Grazzi tas-sewdita kallima oħra fissem il-kopju politiċi Is-sur Dura. Grazzi ħafna, Sinar President li għaddejt l-kelma Iva, aħna ma resaqni xamendi, imma xtaqt ngħid eh, u nisħaq eh, il-biċċa xogħol eċċellenti ta' Surxwab fuq il-kustjoni. Barra minnek mux biex in wieġeb imma xtaqt għandna dokument fuq il-fatt li ridna nelħu ekwilibru bejn l-obligi u id mirijiet Aħna għamel fimna li kien hemm suġġett tal-interessi nazzjonali imma rridna nerħu bilanċ ġviri bejn dak li wasu internu drittijiet u dmirijiet tal-operaturi tal-istati membri. Importanti li nerħu bilanċu naħseb illi jessu xwab zamdan f'moħħu grazzi ħafna l-avolja mux jatawnek imma xtaqt insemmi dan il-punt. Grazzi ħafna, Iva xtaqt nfakkarkom eh, illi eh, aħna qed eh, inħafu iktar milli maħsub fid-dibattitu allura ċertu kollegi li kienu skedati illi jkunu hawnhekk preżenti mhumiex ħati għal għaliex wieħed ma jistax ibassar kemm ħajdum id-dibattitu imma minħata nizguraw illi ma kunu ħatja ta' dan u jżommu rwiħom aġġornati, dejjem żommu fuqhom illi id-debattiti mhux dejjem isegwu il-ħin li li allokat lilhom. Issa inkomplu għandi sur senjura għanzi għerat, jena u koll nishtiq nuri l-gratitudni tiegħi għal dan eh, il-rapport illi miex fid-direzzjoni tajbam nishtiq nitkar xie punt niċar xi punti minnaħa tal-grupp tiegħi. Pascal Giron ukoll għamel il-punt għannum tal-grupp tijaw, ma sepp importanti li nsemmu ħahna u koll. ċertament li għanna bżon nirrispettaw dak li għal dak li jridu jirġu sottomess għalieħ l-Svizzera ma jrix nejt li ma ġi firmat lebda ftejm ma l-Svizzera u allura irridu naraw illi l-ftejmiet jitħarsu wieħed mill-prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea huwa il-moviment ħieles tan-nies u allura ma nistgħux naċċettaw illi l-Iżvizzera jew kwalsiasi pajjiż ieħor illi ċittadini jiġu trattati bħala tal-ewwel jew tat-tieni klassi. Le, iċ-ċittadini għandhom mandat sħiħ li jiġu trattati bħala tali jem. Ġifieri il-koll irid ikollhom l-istess drittijiet. Din hija xi ħaġa li ma ndix m'għandix ehm, tiġi sottomessa għal riservi jew kell esklużjonijiet. Jiena naħseb li dan huwa punt illi irridu inħarsu f'kull tip ta' ftejm ma' kull min namlu ftejm u irridu naraw illi dan insegwuh biex ma nizbjax. Issa, nagħti il-kelma li Catherine Styler. Grazzi, Signora President, grazzi u koll illi li dawk li taw il-kontribut tagħhom. L-għanet nishtiq nejtiva, nitkelmu dwar il-deficit ta' trasposizjoni fuq um, l-scoreboard tal suq intern dan um, ġi per esempio misħu uh, fil-laqa li kena ma lefta kien hemm ukoll il-laqa parlamentari uh, li kena bejnietna u l-Iżvizzeri u għalhekk fuq dan il-punt nixtieq uh, insemmi ċertu punti biex niċċara pożizzjoni l-istess nies kienu voluti eh, fil-referendum preċedenti eh, li appoġġja s-suq intern. Dan kien referendum li sar fi frar tal-2014. Anzi, imbagħad il-referendum tal-2014 50.3 eh, fil-mija għaleb ix-xejra l-Iżvizzeri fil-fatt u abbozz tal-liġi u sal-2017 iċ-ċittadini Ewropej ħajġu diskriminati jekk wieħed jikkonsidra li 300.000 fil-ċittadini Ewropew imorru għax-xogħol hemmhekk fl-Iżvizzera u għet nitkelmu hawnhekk dwar ċittadini Ewropej, xħajġu mill-istatus tagħhom u hemm eh, 1.3 miljun persuna ċittadini Ewropew li jgħixu eh, hemmhekk eh, Allura din miex xi ħaġa li eh, għandna nalqu eh, għajnejna leha qed nitkellmu dwar nies illi taw il-kontribut tagħhom illi qed iħallsu it-taxxa f'dan il-pajjiż x'ħejġu minn dawn in-nies. Dawn huma mistoqsijiet serji jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu dwar liġi li ħaġa konkreta li kien hemm referendum dwar u sa rridu nkunu nafu eżattament fejn fejn ninsabu hemm pereżempju il-kanton li kienu l-inqas affettwati mill-immigrazzjoni ma li votaw kontri u eh, eh, irridu narraw il għaliex eh, dawn huma wkoll postijiet fejn ċittadini Ewropej imorru jaħdmu. Ġifieri anke kif qalu oħrajn huwa referendum b'konsegwenzi serji. U rridu naraw ukoll kol jkunu konsegwenzi Eh, sekundarji eh, fil-li kena fi Zjurik eh, ftit ġemati ilu dawn huma fost il-punti illi konsidrajna ma unek mux qed nitkamur dwar xaħġa li t-konċerna bis l-Svizzera li xaħt nitkellmu dwar l-scoreboard tas-suq interni ġifiri kif nindirizzaw trasposizjoni illi tiġi eh, sib taħjar u anke li jkun hemm implementazzjoni sħiħa tar regoli eh, li bihom jaħdem issu intern fil-ftejmiet illi namlu eh, mal-Iżvizzera u maħrajn. Grazzi ħafna, Sinjor Sari. Hemm kummenti? Le, mela ħanneħi l-kapell tiegħi ta' President u nagħmel il-kummenti tiegħi bħala membru tal ppa e, jiena nista' naqbel ma' ħafna mill-kummenti illi saru ċertament li rridu nirrispettaw riżultat ta' referendum ovvja. Imma rridu naraw xinu ma' l-konsekwenzi ma jistax ikun standards differenti, speċjalment meta nitkellmu dwar diskriminazzjoni ta' ċittadini Ewropej, ma nistgħux ikun standards differenti fuq il-moviment ħieles tal- nies u ma nistawx eh, niftħu eh, jew u l-bieb għal preċedent. Eh, hawnhekk qed nitkellmu dwar imsieħba l-imsieħba tanam fiż-żona EEA. U naħseb illi dan ħareġ biċar ma jisir konna Ewropa għala kart iċ-ċertezza legali, il-benefiċċji kollha tal-suq intern li qed nitħabtu għalihom u li nixtiequ illi eh, ċertament eh, u nifmu illi eh, anki l-Iżvizzera jixtiequ ehm, jixtiequ jilħu ehm, u jaqsmu minn dan il- minn dan il-ġit. Imma għalhekk aħna għalfejn indirizzaw il-populizmu, sfortunatament hemm forsi politiċi anke fih dan l-Unjoni mhux biss barra illi sfortunatament imorru kontra dan l-ispirtu. Għalhekk irridu nkunu ċari u nieqfu għal moviment ħieles ta' nies u tassew nittama illi l-awtoritajiet Zvizzeri jifmu ukoll dan il-punt. Nixtieq nfaħħar lil Andrea Schwab għal xogħol eċċellenti biex jilħaq ehm, il-triq tan nofs f'dan id-dossier tant sensitiv. Grazzi ħafna, issa ħajkonna il-konsiderazzjoni tal-emendi 15 tal-ulju u koll il-vot mbagħad fimko nar is-16 tal-ulju. Nimxu issa għal punt li jmiss ġifiri it-naqis ta' emissjonijiet nirġiesa mill-vetturi fuq it-triq eh, il-rapporter sur um, Grunberg uh, Horsten, għanna rapporter Albert Des, 75 l-emenda li tres u fostom 30 fil-abbozz ta' opinjoni u wieħed um, ta' kompromess li diġaġi diskuss fil-laqab ta' Shadows. U naf il-sur Andrea Schwab suppost ħapost um, l-onorevoli jitun, ma nafx jekk shadow rapporter sur Anderson jitkellem jew kella xaħat tan-nom ta' l-SND. Aw xaħat? Evelyn, tixtieq titkellem nom ta' Soċjali Demokratiċi? Ma kienex pjanata. Imma naħseb li senjura Tunund Hohenstein u il-shadow rapporter samlu bieċa xoħal eccellenti. U naħseb li dak kollu li nistaw namlu biex naraw li intejbu l-ambjent, l-ekoloġija, il-ħajja tan-nies billi naqsu il-level ta' emissjonijiet din hija biss xi ħaġa tajba. Xejn iktar allura għandna nkomplu naħdmu f'din id-direzzjoni u naħseb illi il-proposti ta' kompromess huma proposti tajbin u nistgħu naqblu magħhom. Ma nista' ngħid xejn iktar tal-istadju. Grazzi ħafna, Evelyn. U issa għannum tal-ICR is-Sur Daniel Danton. Iva l namlu nagħmlu round tal-gruppi politiċi u mbagħad qed nara kollegi li xejru li li xtuq jitkellmu ma tinkwetawx. Iva, ma qed nara li qed nħoss il-pressjoni fuq hija sinjor President. Tinkwetawx. Mela, numru eh, ta' punti illi naqsu il-pis eh, ta' regoli eh, fuq l-operaturi ta' suq, naħsbu għalek illi dawk li qed nafittaraw il-vetturi ħajkollhom xogħolhom imħaffef għandna wkoll koll tneħħija tal-livelli ta' ammonja fost il-vetturi ta' pizijiet kbar, kif ukoll ir-riklassifikazzjoni ta' meta tal-metan bħala gas favur l-ambjent. Naħseb issa nasal għal qalba ta' diskussjonijiet, punt importanti foster shadow rapporters, ġifiri kif id-deċizjonijiet ħaj jittieħdu ħanamluhom permezz ta' delegati, permezz ta' għad bażiku, kif se niproċedu. Fil-fema tagħna u aħna pjuttost eh, sodi fuq dan il-punt bħala grupp. Ma nixtaqux naraw partijiet mir regolazzjoni illi eh, ikun hemm eh, impożizzjoni ta' valuri limiti din hija xi ħaġa illi il-Kummissjoni mandiex t-deċidu waħda dwarha, irritu kunem l-involviment tal-ko-leġislaturi imman bat fuq l-emendi eh, per esempio fuq um, punti tekniċi fej nitkelmu dwar metodi ta' evalwazzjoni ta' testjar ta' iva kifan nistgħu nħalluh fidejn um, il-Kummissjoni permess delegati. Però fuq il-punti l-oħra kifat huma punti politiċi għalhekk fidejn il-kolleġislaturi. Punti ieħor il-compulsory fuel consumption meters dawn ehm, ma naqblux li jkunu eh, obbligatori għal diversi raġunijiet. L-ewwel net, spejjeż. Ħafna minn nies qed jgħidu li iva, jbadhom mħalqum xejn għal li xem dirġam għandek dan l-apparat eh, għal-karozzi eh, imma iva, illa li xekk sistema ħatkun obbligatorja ħad taħħal rekwiziti tekniċi illi kulħadd irid jadegwa magħhom u kull min mhux qed eh, jobdihom allura irid jagħmel tibdiliet biex jadegwa ruħu ma' dawn ir-rekwiżiti tekniċi illi aħna nwaqfu. Mela, ħajkun hemm spejjeż. Imbagħad hemm il-kwissjoni għal dawk involuti fil-manifattura fuq skala żgħira Hawnhekk qed nitkellmu dwar nies illi ehm, u vetturi speċjalizzati li ma jkollhomx il-meters fil-karozzi. Allura jieħħa nisfurzawhom jadegwaw ruhom ma dan li senders ehm, nasab fizet jena minix kontra il-meters imma sempliciment qed ngħid mhijiex xi ħaġa illi għandna nisforzaw fuq kulħadd. Naħseb ejja nħallu niddeċiedu s suq jiddeċiedi jekk is-suq jixtieq li kollu il-meter sifa. Ikollhom il-manufattura ikolla il-meters. Ehm, imma nixtieq intenni pożizzjoni eh, tagħna eh, aħna vera forsi ma tanġejna mismuha sissa imma ħankomplu eh, ninsistu. Grazzi, sorry, jidher li għandek viżjoni ċara u fema ċara fost il-grupp ukoll. Issa nandu il-kelma l-onorevoli Ċaranzova, grazzi, semmiħa, President. Eva, ċertament hawnhekk għandna punti li l-grupp tiegħi ma jistax jappoġġa. Kif qal Daniel, l fil-waqt illi il meter ta' konsum tal-karburant huwa importanti imma li nagħmlu dan obbligatorju għajjem ħafna ħafna um, um, xettiċizmu, per eżempju il-premessa 6b, l net il-fat li tkun viżibilità permanenti, dan ġifiri, il-dashboards iridu jkunu uh, uh, kompletament um, redizinjati uh, biex juru l-informazzjoni li qed nitolbu. Jekk dak li jkun ikollu GPS. Dan din ċifra li qed insemmu trid tidher dejjem anke meta l-GPS ikun mitfi eh. naħseb eh, li dan jista' jfisser ukoll eh, standard tekniku kompletament ġdid u ma nafx kif ħan ħajġu mkejla wkoll ċertu eh, ċifri Imbagħad eh, kumment għal kollegi eh, tar-Renju Unit il-kompromess ta' l-FCM ma nafx kif ħafetwakom jekk indaħlu kunċett metriku ebejn kun kontenta kieku fir-Renju Unit tidħol is-sistema metrika imma għandna il-fatt li jekk n nies li huma mdorrin bil-mili sax xiexħa noblegawhom iduru għal kilometri. Barra minn hekk l-evalwazzjoni ta' impatt li l-Komissjoni għamlet ħaditu dan in konsiderazzjoni il-konsegwenzi li nagħmlu eh, dawn il-meters obbligatorji. Barra minn hekk hemm il-punt ta' latti delegati li aħna nopponu eh, rwieħna għal-jom. Grazzi eh, Grazie pozizjoni ċara minna ħatijak, Pascal Dura, ħat itkellem għal ħodor Iva, Iva, ħan itkellem eh, fuq fuq l-għonet biex nejt eh, li eh, jiena dejjem pieċerti għaj li nisem l-Levlin, imma u koll li nism'am illi <laughs> illi nisma ħatajt illi dan il-sujġet tal-ekologija importanti u koll li dan bizzejiet jisħoqlu l-prezenza tijaj stamu. Imma, meta nisma l-darba 2-3 il-fat li konna standards komuni biex naqsu il-konsum biex inwieġbu għall l-sfidi klimatiċi. Issa sfortunatament qatt ma nintegraw il-prinċipju illi jekk ma jkunx dan ir-rispett u nidegradaw il-natura tagħna l-ispess ħajkunu ikbar. Ġifieri, irridu sistematikament neskludu dan, dan il- dan il-fat irridu nifmu illi jekk ma nadottawx dawn l-standard xi darba oħra, l-ispess ħajkunu ikbar, ġifiri iva, irritu kunem it tnaqqis tal-gassijiet tal-effett serram ta' l-emissjonijiet l-ewwel netem għas-saħħa tagħna ma wkoll għall-ekonomija Ewropea u dinija. Ġifieri jien nixtieq li xi derba għadha pitada hawnhekk nitkellmu dwar spess reali u mux sempliciment nejdu ivam, din sistema ġdida ħa tqum daqsek vera illi hemm spejjeż involuti jekk daħlu standard ġodda nixtieq nfakkar hawnhekk l-emissjonijiet skont il-parti eh, eh, partikoli u hawnhekk qed titkellem dwar ċifra tal-Organizzazzjoni Dinja ta' Saħħa, qed nitkellmu dwar xi ħaġa li toħloq l wiet ta' 15,000 ruħ fi sena. Ġifieri hija xi ħaġa li mhix sempliċement eh, fuq it-tniġġis imma wkoll fuq eh, is-saħħa tal-bniedem. Allura biex ifakar illi rridu nilħu it-triq tan-nofs imma somma naf illi din kwistjoni mhux se nsolvuha minnhom malada. Grazzi Pascal jiena persważa li hemm rapporti ehm, u studji aġġornati kemm fuq eh, l-ispejjeż ta' sistema obbligatorja u x'ħajkun l-impatt fuq l-ambjent. Forsi xi ħadd jista' ehm, joħroġhom jkellimna dwar dwarhom. Eh, issa ngħaddi l-kelma lill-SND. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid li aħna vera kuntenti bil-fatt li konsidrajtu l lementi li jena prezentajt u eh, fuq eh, l-affarijiet li kienu fil-opinjoni kif ukoll kif li kien hemm fil-proposta tal- eh, kummissjoni dwar il-fuels compulsively, aħna nafu li l-impatt tal-metan u mux eh, impatt imnaqqas, qed nitkellmu dwar t aħna minna ħadna ħafna sforzi f'pajjiżi stess, ma nasef f'pajjiżi oħrajn sabiex ikollna netwerk ta' distribuzzjoni tal metan u kif ukoll sistema ta' bil-vetturi li niċlu ħafna inqas bizavi eh, tipi l-oħra ta' fuel, specialment għax b'din l-opinjoni eh, rajna u koll li kellna bżonn eh, inkejlu eh, l-CO2 u eh, għalek mela minn puntu di vista teknika ġifieri li qabel ma kienx possibbli ġifieri u nafu li kemm dawn l-emendi li ġew ikkunsidrati anke peress li jiena naħseb li il-metanu iva in-niċċess pal fuels l-oħrajn kombustibbli imma il-dwar vettura li tuża il-metanu iva vetturi oħrajn li jużaw fuels oħrajn u fortunatament jew fortunatament hemm xi pajjiżi fejn l-arja ma tantx tinbidel, eh, per eżempju eh, fl-Italja eh, il-livelli ta' tneġis f'xi bliet partikolari jaqbżu il-livelli adegwati u tajjeb dwar l-politiki ġifiri eh, li u tajjeb li kunem network ta' distribuzzjoni u koll, let nħu għos let nara dana fil-proposta u li eh, aħna u koll naħdmu fuq il-metanu vera ħaġa korretta, mux bis li għax rridu natu valur eh, li t-nidġis imma importanti u koll li Eh, natu dan eh, il-fuel cost visibli l-istess valur pal fuels l-oħra. U eh, rajna l-elementi ta' kompromess għax nħu gost li dawna ġewa konsidrati. Grazzi. grazie Nicola. now I give the floor to Evan Gepard. Grazzi u issa l-onorevole Gepard. Gerard, grazzi. l ewel netter Pascal Leiva, mhux bess il-ħodar, manke anke demokratiċi li jixtieq ikollhom ambjent mm, traħtu. Barra minn hekk, xtaqt nisħaq fuq punt jħor, il-kwalità tal-arja. L-emissjonijiet eh, huwa punt li jorbot mill-qrib mal-konsum tal-vetturi u reċentement kien hemm ħafna testijiet u smajna xinu ma ċifri li qed joħorġu mill il-kumpaniji fuq eh, <laughs> il-konsum um, um, eh, tekniku ma fil-realtà l-affarijiet huma differenti, jiġifieri li tikonna tqabbil eżatt, ġenwin u l-konsumaturi jridu jkunu format mosħiħ dwar dan. It-tieni punt illi aħna soċjali demokratiċi dejjem tlabna fuq eh, u dan qed ngħidu mhux biss għal settur huwa li jekk jkun evalwazzjonijiet ta' impatt ma dan ma jridx ikun skwelibrat fuq naħa irid ikun approċċ sħiħ. Ġifieri iva, Pascal, jekk ikun valwazzjoni ta' impatt mhux biss ma rridux nagħmluh biss fuq in-nefqam għal għal kumpaniji imma x'kienet tkun il nefqa kieku ma minna xejn, jiġifieri fuq eh, il fat l-ispejjeż biex l-ambjent nerġaw eh, intuħ il-post eh, u il-livelli li jistħuqulu l spejjes tal-kura, tas-saħħa, dan huwa punt illi irridu nieħduh dejjem konsiderazzjoni fl-evalwazzjoni ta' impatt. U mhux qed nitkellmu biss fuq dan il-każ, fuq l-indikaturi illi ikollom eh, ikollom bajs naħseb irridu irridu nwarbhom, irridu naraw naqra anki l-ispejjeż illi kieku kien konna inħallsu jekk ma daħħalniex dawn l-standards. Grazzi. Iva, nista' nara li dan huwa suġġett eh, li interessa l kulħadd, eh, nixtieq infakkar punt ieħor għal volja dan ta' fuq il-koll. Aħjar ehm, aħjar niprevjenu eh, aħjar uf milli aħ illa li dan jista' jkun approċċ illi wasanna kien ifrankaw il-flus eh, jekk qed ninvestu eh, fl-ambjent vera, iva dan jirrikjedi l ispejs Imma x'kienu jkunu l ispejs kieku ma intervenejniex eh, ċertament li jekk qed jibdel is-sistema dan fisser spejjeż. Imbagħad irridu naraw naqra eh, kemm huma effikaċi l-ispejjeż jekk qed nitkellmu dwar bidla spejjeż li mħaj waslu għall-ebda titjib dik iva, dik hija ħela u ma tagħmilx sens imma. Hawnhekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa oħra u mhix kwissjoni ta' xellugin jew nkella mm, partiti tal-lemin hija xi ħaġa illi kulħadd gwadanja minna. Hawnhekk qed nitkellmu dwar is-saħħa tal-bniedem qed nitkellmu dwar bilanċ naturali illi sfortunatament ġalla darba nitilfuħ diffiċli biex immorru lura għalieħ. meta wieħed jagħmel investiment eh, irrit eh, ħares fit-tul, irrit jara naqra li kieku ma milx investiment, kieku kemm kien lef iktar. Grazzi. Grazzi ħafna Maria Grappini, hemm xi kollegi oħrajn li eh, jixtieq jikkommentaw għal mela se jkollna l-vot fuq eh, din l-opinjoni ġifieri fuq il-tnaqis eh, tal-emissjonijiet li nixu mill-vetturi tal-vetturi fit l-20 ta' Ġunju għax l-vot fil-plenarja 15 ta' Lulju. Mela jekk m'hemmx iktar kummenti se nagħlaq din il-laqgħa eċċezzjonalment vera kmini. Grazzi.